Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. První... l tajba, signori, u l tajba lil membri parlamentari. Għanibda seduta tal-lum bl-ewwel punt fuq l-agenda rapportas Vincent Pejon fuq l-Unjoni għal-Mediterran, għaddu għanti rapporter. Euh, euh, Grazie President, nixtieq nibda billi nirringrazzja mill qalb il-kollegi kollha illi ħadu sem fil-ħidma tagħna dan kien verament xogħol kollettiv hawnhekk, xogħol ta' grupp. Ilħaqna kompromessi mingħajr ma minajna il-viżjoni strateġika illi kien hemm u fl-impentana u koll għal-Mediterran anti bil-kontra ħna eh, ħdimna sabiex narku din il-vizjoni x'ti ningrazzja s-Sinjur Herbi, Survivor, jien Flotru. U draft persons, madam de Samet. U savana. Aħna nakredna najdu illi għall-Ewropa unek hemm xi ħaġa ta' importanza strateġika fin-nofs, mhux kwistjoni biss illi ngħidu illi n-nofsinhar għandu bżonna. Irridu ukoll speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi Naħtieġu l nofsinhar jekk aħna rridu viżjoni fit-tul, jekk rridu żvilupp stabbli f'dinja li dejjem ġiet ehm, organizzata b'mod multipolari, ħna nabżon n-nofsinħar u koll u għalek l-Europa t-tħol fin għal din l-Unjoni tal-Mediterran sabiex tkun zona ta' paċi, sikurta u prosperita għal 800 miljon abitant. U hija din ix-xewqa komuni illi permettitilna li ners u flimkien u naħdmu bejnietna kiena din il- il-bidliet li għedin isiru li jaħtiġuna naħdmu koll li tfit man naħa l-oħra tal-Mediterran. Din hija kwestjoni wkoll ta' kultura, ċiviltajiet, ċivilizzazzjoni. Matul is-sentejn il-Parlament ħadem U kol fuq kwestjoni tal-Mediterran tkellimna dwar il-konflitti. Pero provajna u kol najdu illi l-Unjoni għal-Mediterran u dil-inizjattiva u proġett illi qed iqareb flimkien in-naħa ta' fuq u tisfel tal-Mediterran, il-proċess li resqu il-bxulxin l-Izraeljani u l-Palestinjani u għal-aqwa mod kif nistaw insolvu dawn il-konflitti. Edna u koll illi mannix nitolbu l-Unjoni tal-Mediterran tipprova tilħaq it-tiri taħħa kollha f'daqqa għandha tifoka l-ewwel fuq l-iktar miri li huma oċċenibbli. F'din il-proposta Ma nittama li t-tini summit tal-kapijiet ta' gvernijiet u stat li ħajsir f'Barcellona fis-7 ta' Ġunju. Intu, nagħtu messaċ ċar ngħidulhom impenjaw ruħkom. Aħna min-naħa tagħna edna xini pjantazzjoni li darinna li għana ċessarja u hemm ħafna ostakli li jridu jintelbu li jinkludu il kondizjonijiet finanzjarji u ekonomiċi u għalhekk il-Parlament jixtieq li l-Unjoni Ewropea tidħol f'impenn finanzjarju. fil-perspettivi finanzjarji 2007-2013 kif ukoll għal dawk 2014-2020 irid ikun hemm titjib ta' dawn ta' dan l-impenn tisħiħ. Ħalli proġetti li ġew identifikati kunu jistaw jitwet u għanna bżon li nessiguraw li kolna l-ambjent eh, legali aħjar, għanna bżon li kolna kondizjoniet politiċi u kol biex eh, dawn ikunu jistaw jappoġġaw dawk il-miżuri e-, ekonomiċi li jittieħdu Importanti l-edukazzjoni taħriġ id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tan-nisa b'mod partikolari. L-Ewropa għandha bżonn tieħu perspettiva usa tal-affarijiet f'di ta' kriżi. Grazzi. Merci, merci, Pejon, Grazzi, sur Pejon, nadu komissarju. Komissarju Fula. Děkuji, pane předsedající. Uh, pane předsedající honourable members it is my pleasure to address onorevoli membri huwa bi pjaċir li qed hawnhekk illum niddiskuti dan ir-rapport li sar mill-onorevoli membru Sur Pejon. Da kontribut tal-Parlament ġif waqtu għaliex eh, juri uħut mill- l-sfidi u l-għanin li għadin jiffaċċja l-Mediterran fix xhur li ġejn u naqbel sur pejon mal introduzzjoni tiegħek ta' dan id-dibattitu. Bit-trattat ta' Lisbona issa fis-seħ l-Unjoni Ewropea issa għandha identità istituzzjonali iktar koeżiva u tista' taġixxi b'mod iktar effettiv fuq level globali. Ħafna gvernijiet għadin jimxu ma' agenda ambizzjuża ta' riformi u il-politika tal-ġirien għadha tibdel il-relazzjonijiet eh, fl-Unjoni Ewropea u mal-ġirien Mediterrani sa mill-2004 konflitti zdidu fil-profilu fl-intensità. Żdiedet ukoll il-kummerċ brata olja u żdiedet ukoll il-konverġenza regolatorja lajnuna tal-Unjoni Ewropea. u ukoll anke fil-qafas finanzjarju preżenti u dan irnexxilna nagħmlu aħna s'issa fir-relazzjonijiet tagħna. Fil-Mediterran, però iktar minn postijiet oħra, in netwerk ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi ġirin tal-Mediterran għandu bżonn li kolla kom, tiġi komplementata għal integrazzjoni u kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tan-nofsin tal-Mediterran. L-integrazzjoni integrali tista' tagħti kontribut importanti daqs ir-riformi nazzjonali rridu innaqsu il-distak ta' ġit li jeżisti bejn l-Ewropa u l-ġirien mediterrani u jridu naċċertaw ukoll iktar konverġenza fil-valuri komuni tagħna. L-integrazzjoni interreġjonali u tal-pajizi tan-nofsinhar bħalma għandna pereżempju il-ftehim tal-kummerċ ħieles ta' Kazir qegħdin Ehm, jgħinu biex nilħu il-5 miljon impjek li hemm bżonn kull sena sabiex nilħu l-miri stabiliti. F'Pariġi per eżempju fl-2008 kellna dafsejjem li ta' impetus ġdid għall-asħobija mediterranja għanna co-ownership u responsabilta maqsuma permezz ta' sistema sa' co presidenzi u għadin jiffukaw fuq proġetti konkret u għemmu ukoll segretarjat tekniku biex iżid l-investiment u hemm iżjed kooperazzjoni. Kif tafu l-implementazzjoni ma kienx daqshekk faċli minħabba konflitti fil-vant nofsani ma kien kien hemm progress permezz ta' dawn il-dialogi ta' prossimità bejn l izrael u l-Palestina u issem forsi daqsxejn tagħma li ċirkustanzi politiċi fir-reġjun jistgħu iwasslu għal aktar kooperazzjoni. Fl-isfond ta' sfidi kbar bħalma huma pereżempju il-kriżi finanzjarja u ekonomika internazzjonali, il-bidliet tal-klima u s-sikurtà tal-enerġija. L-Unjoni Ewropea trid tara wkoll is-sitwazzjoni politika fil-vant nofsani. Uridu nidu wkoll is-Sekretarjat tal-Unjoni tal-Mediterran u naraw x'sar sa mill-2008 għalaw. Dina opportunità għal riforma kollettiva tal-impenn tagħna u rrida politika tagħna biex noħolqu żona ta' paċi, stabilità u prosperità fil-Mediterran. U biex nagħmlu dan, disobija titħares ukoll lejn il-futur, l-iżvilupp futur tal-Unjoni u x'tista' fil-fatt ta' fil-verità f'dak għandu x'jaqsam ma' proġetti impjiegi u tkabbir. Il-Mediterran huwa dinamiku ħafna, żona dinamika ħafna, u żgħażagħ iridu iktar impjiegi, iktar eh, opportunità, iridu iktar kontabilità u rappresentazzjoni Eh, demokratika li tikollhom iktar opportunità biex jistudjaw barra anke biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw. Fl-aħħar mill-aħħar għandu għandhom huma jkunu nies li jibbenefikaw mill-azzjoni kollettiva tagħna jekk nagħmlu proġetti eh, konkreti bħal aċċess għall-ilma, nżidu protezzjoni ta' nżidu kapaċitajiet ta' protezzjoni ċivili, nena kollu ħajgawdu minnhom iċ-ċittadini. Dina l-Unjoni għademmek biex impoġġu n-nies, l-intraprendituri, l-NGOs, l universitajiet u fuq kollox iż-żgħażagħ. Impoġġu fuq d-dimnet tal-soċjetà ċivili, kooperazzjoni u żvilupp ekonomiku, l-involviment taċ-ċittadini li isir ukoll. Permezz la parteċipazzjoni sħiħa u l-involviment ta' eh, tal-eletti. da kollu jisaxħax il-leġitimità tal-sħobija, ir-rwol tal-Assemblea Parlamentari Mediterrani da tkun konsolidata iżjed u xola artikolata aħjar anke fiħdan l-organizzazzjonijiet l-oħra ta' sħobija. Aħna l-koll rridu li din l-Unjoni taħdem u nafu li ħad tkun iġġudikata fuq kemm hi jirnexxiela twassal proġetti konkreti fir-reġjun il-Motorways of the Sea, per eżempju, biex naqdu il-Mediterran eh, tan-nofsin tan-naħat isfel bħal per eżempju faċilitajiet tal-port ma dawk tan-naħat ta' fuq għanna affarijiet oħra li nistgħu nqisuhom bħala eh, li għandhom potenzjal qawwi. U jekk għandu li dal potenzjal nisfruttaw, għandna bżonn is-settur privat sabiex naħdmu it-fit magħhom u biex dan isir għandna bżonn ħaġa waħda. Għandna bżonn is-sekretarjat għall-Unjoni għall-Mediterran. Wara ħafna xhur ta' xogħol u ħidma sfiqa mill-membri Eh, Mediterranji rnexxilna fl-aħħar nadottaw l-istatut legali tal-sekretarjat. Naħtru l-sekretarju ġenerali u anki napprovaw il-budget għal ħidma ta' dan is-sekretarjat fil-qofol tal-relazzjoni tagħna Ah, hemm ix-xewqa li nippromovu tkabbir l-impjiegi u l-istabilità fir-reġjun, però kollem hemm dil-konvenzjoni vinkolanti li qegħdin nieħdu sem fi proġett jerġgħu tajt iktar ambizjon għadin nibnu reġjun ta' paċi u nikkonfermaw il-valuri u l-anijiet komuni tagħna. Jiena ċert li permezz tal- l-involviment tal-imsieħba tagħna l-Parlamenti tal-Istati Membri u tal-Parlament Ewropew kif ukoll bl-impetus tal-Assemblea Parlamentari Mediterranji nixxina niffaċċjaw din l-isfidi. Grazzi President, grazzi li kommissarju s-sanna s-Sinjura De Sarnes għal-minuta. Is-summit ta' Barcellona huwa inċert u l-konflitt tal-Palestina u l-Izrael huwa problema. Imma dan l-unika mod kif nistgħu insaħħu relazzjoni bejn n-nofsinhar u tramuntana u insaħħu relazzjoni ta' bejnietom. Irrid ikollna futur konkret illi jimmobilizza l-enerġija. Idin għamlu da kollu possibbli biex nippromovu investiment pubbliku privat u l-Kummissjoni għandha tagħmel iżjed u s-saħħaħ il-wol ta' investitur taħħa għandha tieħu konsiderazzjoni l-effett tal-proċess ta' liberalizzazzjoni fil- Drafting Association Agreement ta' din il-ġenerazzjoni ġdida. Il-ftejm ta' għazir għandu jitwessa sabiex jieħu konsiderazzjoni zviluppa ħjar ta' Eh, skambju u kummerġ bejn nofsinar u nofsinar il-politika agrikola u kolanda tħares s-savani saċali kellu kif il-kol nafu l-sfida enerġetika hija fundamentali il-lum importanti li dawn il-pajizi jizviluppaw iktar proġetti u fl-interess tagħhom dan. Forsi, minkejja differenzi kollha jew minħabba fihom għandi minuta u nofs hemm żball tajt il-kellima, minħabba dawn id-differenzi jew forsi minkejja dawn id-differenzi li naġixxu b'mod iktar eh, urġenti għal tnedija ta' dawn il-proġetti. Grazzi ħafna Sinjura Zavela. Grazzi President. U minn dan ir-rapport fuq l-Unjoni għal-Mediterran rajna li ħna nixtiequ niżviluppaw l-istrutturi bażiċi ta' ekonomija unika. Issa bl-ekonomija li kifini u l-kriżi, iċ-ċirkustanzi iwasluna biex naraw b'mod ċar illi teżisti konverġenza u karatteristiċi komuni fin-nofsinhar ma nistgħux ninsewa din il-ħaġa, speċjalment meta naħsbu se jiġri fil-futur irridu nisħu fuq il-kwistjoni tal-enerġija naturali illi jaf ikun il-motur tal-iżvilupp ekonomiku tal-ekonomiji fil-suq Euro-Mediterran, mux biss jintuża manki biex jembih. Għad nitkellem hawnhekk ukoll fuq l-enerġija rinnovabbli ej għajn oħra għall-ekonomija tal-Mediterran. Din hija ħaġa forsi daqsxejn iktar short term hawnhekk l-istrateġija u l-politika tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija għall-Ewropa tat-Tramuntana Ija bazata tajba ħafna, ja, soda ħafna, ma fiz nofsenar, le, għanna problema unek. Grazzi ħafna. Issa ħan iskelmu kellima għal gruppi. Grazzi ħafna, Sinja President, tajt il-Sinjura Ġanoku, eh, grazzi ħafna li rapporter u f'xadow rapporters kif ukoll il-Kommissjoni. Dan ir-rapport huwa importanti ħafna għaliex jiffoka fuq numru ta' għanijiet immedjati u li jistgħu jiġu valutati. Għandna numru ta' għanijiet konkreti hawnhekk aħna fil-Parlament nixtiequ illi ikunem u koll għajnuna finanzjarja konkreta bis-saħħa tal-perspettivi finanzjarji sabiex najnu s-segretarjat illi għadu ħajibda il-mandat tijaw. Em, numru ta' konflitti pero li qed nittama li mhumiex ħa ehm, dan il-tkabbir, il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem, konflitti interkulturali, l-enerġija, irridu aħna li naqdu il-bejtin tal-Mediterran. Irġiġu ħaġa waħda għawnek. President, mannix il-presidenza spanjola tal konsil jina koqqat nassumi li għanda t-interessa l-Spanja din il-kwistjoni tal-Mediterranu dana eh, jissorprendini għalix biex nejt eh, għalix eh, il konsil għandu jisma dak il-għedin najdu għawnek. U din hija kwistjoni ta' tentattiv hawnhekk qegħdin nippruvaw nelbu d-diffikultajiet li jeżistu għabbażi ta' numru ta' programmi għanna il-konflitt tal-Izrael u l-Palestina eh, li nistaw nsibu tarfu biss permezz tal-Unjoni tal-Mediterran. U s-sekretarjat jajna biex nżidu it-tamiet għal eh, soluzzjoni ta' dan il-konflitt. Huwa bis-saħħa tal-Unjoni tal-Mediterran li dana kollu jista' jsir. President, għalina huwa fundamentali illi il-messaġġ ta' demokrazija u gwaljanza u integrazzjoni ta' soċjetà ċivili tiġi titwassal. Is-sura Bjols, as soċjalist <coughs> Luki me sew ma dist informi. L-iktar ħagġa li oġbitni f'dan il-rapport u nixtieq issa eh, nirringrazzja l-rapporter fil-fat u għalli dan huwa rapport preċis ħafna u konkret ħafna. Jalla, kieku dina il-preċizjoni ta' din il-rapport tista tiġi tradotta u kol realtà tal-Unjoni tal-Mediterrana lix bħalissa Għaddej moment importanti ħafna fil-Mediterran u issa nettamaw li fis-7 ta' ġunja f'Barċellona ħajjiltaqgħu dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jissegwu l-prioritajiet konkreti u preċiżi illi għandna fir-rapport ta' Pejjon. L-ewwel nett. Fuq il-kuntest politiku l-Unjoni għal-Mediterran ma tistax tibqa tiġi paralizzata mill-konflitt tal-vant nofsani ma fl-istess ħin laqqas ma tista eh, tinsieħda tiħdara. Iridu nieħdu l-elementi pożittivi kollha li jeżistu għas-soluzzjoni. Imbagħad irid ikun hemm proġetti tajbin bi daw jridu professjonalità u b'intelliġenza u mexxuhom il-qudiem. It-tielet net iridu nsibu ir-riżorsi u l-kompromessi finanzjarji li hemm bżonn. Ir-rabanet iridu navvanzaw fir-relazzjonijiet tajba ta' bejnietna mingħajr ostakli u mingħajr ma noqogħdu nagħmlu b'saten fir-roti, anzi iridu nsibu s-sinerġiji bejnietna u nsibu il-valuri komuni bejn il-Mediterran l-Unjoni Ewropea wkoll fuq dawn il-punti bażiċi li għadni kif semmejt, apparti minnhom idu nsibu kjarifika u kompromess u naħseb li dan ir rapport fil fatt huwa strument tajjeb roadmap tajba għal tfittxija ta' dan il-bil. Our next speaker, Mr. Weigel, for Liberals and Democrats. L-Onorevoli Weigel, Liberali u Demokratiċi. Zux minutu nofs. Grazzi, Sur President, Aziz Komissarju. Għadġan xtenni ringrazzja l-Sur Pejon għal kooperazzjoni kreattiva u kostruttiva li huwa kellu riżultat huwa dak li għandkom dimkom bħalissa. Nittama li dan ikun ta' interess għal ħatiħor ukoll mhux għan-nies li fasluħ biss dan jitkellem dwar żona illi kienet ċentru dinamiku tal-ħajja spirituali, tal-innovazzjoni ekonomika u ta' kummerċ matul l-istorja. Sfortunatament, Illum għada sors ta' bosta problemi li l-kol nishtiqu li narawhom jissolvew. L-Unjoni għal-Mediterran huwa proġett importanti immens. Fortunatament mhux et javvanza da' skem nishtiqu, javvanza ħna nishtiqu naraw li jitwaqqa fi segretarja ġewwa Barcellona, nishtiqu naraw li kunem progress biex nilqaw il-prioritajiet tal-proġett dawn irridu jkunu l-isprun tal-Unjoni. Ma dan kollu jkonna nammettu illi xi kwistjonijiet miftuħa huma ta' natura politika, pereżempju l-kwistjoni tal-Palestina u l-istatus mhux solvut tal-Sahara tal-Punent. Dan ixekkel il-progress u aħna rridu nappoġġaw għal aktar dialogu għal aktar fiduċja fir-reġjun. naħseb li l-proġett Ewropew jista' jikkontribwixxi aħjar għal dan u jiena nixtieq li dan jiġi aċċettat mill-atturi kollha aħna rridu nkunu dawk l-atturi li jistgħu jikontribuċu biex isolvu din il-problema. Fl-aħħar nixtieq illi aħna rridu nifuka fuq il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjin aħna rridu nappoġġawhom fiħdan qafas tal-Unjoni, l-iskambju tal-istudenti pereżempju, l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni, il-fora kulturali, dan kollu ser iżid il fejm reċiproku. Grazzi. L-onorevoli Benarab għatu għal zewċ minuti u nofs. Grazzi tassew, Sur President, membri. L-Unjoni għal-Mediterran għatma kienet daqsak importanti għal għal-ġejni dan kemmi illum. F'dan il-rapport aħna għedin niprufaw in-res u vizjoni differenti għal-Mediterran. ħaġa aktar minn zona ta' kommerċieles. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Unjoni bazata fuq iċ-ċiviltà komuni li hija magħmula minn persuni illi għandhom valuri bażiċi komuni il-violenza illi n-nis tal-Palestina huwa ma vitmi taħħa hija bħal xkiel biex din tkompli mixja l qudiem u l-Unjoni Ewropea mhux qed terfa' responsabilità tagħha f'dan il-konflitt. L-Unjoni Ewropea trid taqbes tiġġiela tal-paċi u tirrikonoxxi l-istat tal-Palestina. U bażi tal-prinċipju tal-liġi intellettwali li huma l-bażi tad-demokrazija tagħna. Bażi ta' dan delegazzjoni tal-Palestina se delegazzjoni tal-Parlament ser tkun qed iżżur il-Palestina biex eh, tara għaliex il-mijiet ta' euro li aħna qegħdin nalloka għall-Palestina ma waslux fl-iskejjel u fl-isptarijiet tal-Palestina. Jiena maħsuda illi Ninduna li l-President tal-Komitat għafet minar ma informa l-membri tal-delegazzjonijiet jew tal-Komitat id-deċida illi ma jissiħibx ma delegazzjoni fil-mawra taħħalin il-Palestina wara illi inataw l-istruzzjonijiet minnaħat tal-ambasċata ta' Izrael. Dan il-bojkot permezz dan il-bojkot il-president tal-komitat jgħat jagħmel kreditu ħażin il-Parlament u il-Parlament kollu qegħdin naraw illi soldati tal-Izrael qed jibblukkaw it-triq għal-Palestina u aħna rridu li dan il-blokk jispiċċa malaj kemm jista' jkun. Jiena nixtieq nistaqsi Sur Albertini biex jirreżenja mill-ħatr mill eh, pożizzjoni tiegħu bħala ċer tal-Kumitat Afet għaliex huwa mar mhux qed jirnexxielu jaqdi dmiru kif suppost. X'inhu l-punt li noqogħdu nosservaw l-elezzjonijiet jekk aħna ma nirrikonoxxux il dawk li marru jivvotaw. Il-Palestinjani wkoll qegħdin isofru. Għaliex il-frontieri huma magħluqin. U aħna kif tgħid l-UNDP irridu noffru l-ċittadini ta' nofsna l-istess mobilità li aħna nofru l-ċittadini tagħna ejjew l mal-viżjoni tagħna ejjew inkunu gburin li aħna nirrepreżentaw l ċittadini tagħna. Nkellim li jmiss nirfu li ma jara żewġ minuti f'isem il-gwe. Grazzi tassew, President l-UFM għanda ħafna xkil u d-dima jien xtiq nistaqsi l-istituzzjonijiet kollha u l-parlament biex jaġixxu bċertu saħħa rigward ta' dawn l-ostakli dan Hawnhekk għandna l-konflitti pal dawk fil-Palestina, għanna l-gvern ta' Izrael li qiegħed jikser il ftejim ta' Napolis pereżempju, mbagħad hemm il-problema ta' settlement, hemm il-problema fil-konflitt ta' Sahara tal-Punent u kol okkupazzjoni tal-Ċipru. Dawn kollha huma xkiel. U l-ebda istituzzjoni li jrid ikollha dan it-tip ta' relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-Mediterran ma tistax tibqa' tipproċedi b'dan il-mod jekk ma nittrattawx dan l-ostakli. U għalhekk minħata tal-grupp tiegħi aħna qegħdin nistaqsu biex ninvestu aktar enerġija u aktar impenn f'dan kollu dwar il-partijiet interessati illi mhumiex ikunu konformi mal-liġi internazzjonali ovvjament l-isbilanċ ekonomiku, soċjali u ma fost l-ikbar problemi fiħdan il-Mediterran. Kull approċ illi aħna nadottaw biex nitrataw dawn l-isbilanċi jista ta' bilħaq wassal l-interess tagħna jiffoka biss fuq l-ekonomija u l-kummerċ. Jiena naħseb dan huwa l-mod ħażin kif aħna ġissu. Jekk aħna rridu nittrattaw l-isbilanċi, irridu nippruvaw inneħħu dun niprofaw noħorġu ftejim li jieħdu konsiderazzjoni is-solidarjetà u l komplementarjetà għaliex ħafna pajjiżi fil-Mediterran jinsabu f'povertà, faqar u għalhekk aħna nabżon din is-solidarjetà. Din hija l-aktar ħaġa importanti fil-Unjoni. Aħna rridu nkun aktar impenjati fir-rigward tal-Palestina u s-Sahara tal-Punent. Fir-rigward tas-Sahara tal-Punent l-Unjoni Ewropea ma xejn hemmhekk. U lanqas ma twaqqaf l-status ta' elevator li għandu l-Marok palissa. L-Onorevoli Sala Flakos għall-EFD. Grazzi ta' sew, Sir President. Jien nixtuq nifraħ li Sur Pejon, l-awtur ta' dan ir-rapport, dan huwa rapport eċċellenti li huwa Il-Baħar Mediterran huwa post fej jiltaqgħu ta' kulturi u ċiviltajiet fl-istess waqt. Dan huwa post ta' konflitti wkoll. Għandin naraw it-tniġġis il-degradazzjoni tal-ambjent fost problemi oħra li huma ta' tħassib għal poplu tal-Ewropa u anke li l-in mill-Mediterran. Aħna rridu nitrattaw l-immigrazzjoni illegali, rridu kunem checks tal-frontieri xirqa fil pajjiżi ta' nofsinhar l-aktar fil-Greċja u fl-Italja. Fejn l-immigranti illegali ta' bilħaq jidħlu fl-Unjoni Ewropea din hija ġlieda fuq bażi ta' kuljum. Aħna rridu wkoll nżidu l-kooperazzjoni fuq l-enerġija. Dan għandu japplika l-iktar għat-titjib fl-użu tal-enerġija li tiġeddet. L-Onorevoli Bontes minuta u nofs. Sur President fl-2008 taħt il-presidenza Franċiża Sarkozy Sur Sarkozy qalu li huwa jrid din l-Unjoni għal-Mediterran. Dan kien dan għamlu biex jagħti impetu ġdid għal kooperazzjoni mediterranja għanijiet ibbażati fuq rikonoxximent reċiproku il-valuri bażiċi demokrazija l-istat ta' dritt, il-gvernanza tajba u titjib ta' drittijiet tal-bniedem. Issa kif nistgħu nitkellmu dwar il-valuri komuni jekk f'pajjiżi bħal mawritania ma teżistix il-kwistjoni tal-libertà tal-reliġjon naraw li l-Islam ilu hemmhekk għal eluf ta' snin skont il-Kostituzzjoni dan huwa stat soċjali ta' partit wieħed, jiġifieri dan huwa dittatorjat il-Marok okkupa l-Sahara tal-Punent u id-drittijiet tal-bniedem huma maksa. Jiena nixtieq nista' nkompli għaddej, iżda m'għandix biżejjed ħin. Aħna rridu niżviluppaw relazzjonijiet tagħna, rridu libertà tal-moviment. Ir-riżultat ta' dan ser ikun li konna aktar iżlam fl-Ewropa, ma nistawx eh, konna dan fil-ġejjeni. Jekk aħna noħolmu dwar mid mediterran dinja xi ħaġa li għamilna fl-1995 permezz ta' dikjerazzjoni ta' Barċellona din ġiet imtennija fl-2005. Apart il-fat illi dawk li ħassu taxxa fl-Ewropa kellhom joħorġu biluni ta' euro, il-bqija muqassal għal xejn. Ejjew nifqu naħlu il-flus ta' minnħalla nħallas it-taxxa, ejjew nifqu noħolmu. bir-rispett kollu li Solar Beltini. U u għandu l-appoċ tagħna, il-kelim li jmiss. Grazzi, Sur President. Ir-Reġjun Euro Mediterran hija arja strateġika tal- tal-Unjoni Ewropea, aħna ma nistgħux naffrontaw kwistjonijiet fundamentali bħall-ambjent, il-valuri reliġjużi, il-kultura, l-infrastruttura, l-agrikoltura, l-enerġija, is-sigurezza u l-flussi migratorji mingħajr ma jkollna responsabilta wkoll tal-pajjiżi terzi li jinsabu fil-Mediterran. Irid ikollna wkoll aktar kooperazzjoni, fadlina ħafna x'naqtfu hawnhekk. Nistgħu ngħidu li minn Barcelona nħarsu lilin minn dan l-Unjoni Ewropea tittimpenja aktar ruħa fil-proċess ta' tiġdid u ta' verifika tal-ftehim eh, ta' assoċjazzjoni mal-pajjiżi terzi li jinsabu fil-Baħar Mediterran. Eh, trid tiffinanzja l-problemi strateġiċi dak l-infrastruttura u l-portijiet. Trid ukoll tħares b'mod robust il-produzzjoni fuq żewġ naħat tal-Mediterran, ġifiri l-agrikoltura biex tigarantixxi żvilupp sostenibbli u qafas ta' riferiment leġislattiv kemm jista' jkun omogenju u għalhekk aħna nixtiequ illi jissaħħa ir-rwol tal-gvernanza tal-Unjoni Ewropea mal pajjiżi tal-Mediterran biex aħna dejjem inżommu ma' prinċipju fundamentali li rappresenta suċċess politiku u suċċess imprenditorjali. Jina nishtiq u kol nissuġerixi li senjura Ben Arab illi il-kollega Albertin jgħat immexxi b'mod awtorevoli il-komitat jisħoqlu id-difiża li hija karatteristika fundamentali f'kull assembleja li tiġi eletta b'mod demokratiku. Grazzi. Is-Sunjor Panzeri għal-minuta. Grazzi, Sur Presidentina, naħseb illi aħna edin namlu pass il-qoddim ta' sew importanti permezz tal-approvazzjoni ta' dan ir-rapport. Ser kun ta' sew siwi u kol fiħdan il-summit ta' Barcellona ta' 7 ta' ġunju, summit illi kif il-kol nafu, ser kun wieħed diffiċli minħabba li hemm blok ta' negozjati bejn l-Izrael u l-Palestina. U minħabba li hemm xi inċertezza u problemi wkoll dwar it-tifsira tal l-approċ amministrattiv tal-istruttura l-ġdida ta' segretarjat. U din dawn il-problemi, il-rapport ta' Pejon jgħat jintervjeni bl-unika mod possibli. Jgħat jisħaq minnaħa il konflitti ma jridux iwafqu l-possibilità illi namlu progress mod konkret lejn kooperazzjoni settorjali u multilaterali u hija tjaraf ukoll li ma jistax ikun hemm suċċess ħieħu totali tal-Unjoni għall mediterran mingħajr ma jkun hemm il-soluzzjoni darba dejjem ta' dawn il-konflitti. Issa l-isfida reali hija li ngħaddu minn impenn politiku ta' bilħa li jrid jiġi mill-summit ta' Barcellona, irridu nagħmlu struttura li tkun tista taħdem u tkun tista tagħti il-fondi neċessarji biex tiffinanzja programmi kbar li huma l-objettiv prinċipali tagħna. L-Unjoni Ewropea tkun taf illi trid tagħmel l-isforzi tagħha ekonomiċi trid titfaħħom liktar lejn nofsinhar għaliex hemmhekk nistgħu nsibu ħafna soluzzjonijiet għal problemi li llum hija maksabihom. Grazzi l-Onorevoli Rinaldi. Grazzi sur President, sur Kummissarju. Riċerkatur indipendenti Gabriele Del Grande jaġġorna fuq l-internet l-imwiet illi min jiprofa jiprofa jaqsam il-Mediterran bid-dajes. Il-vitmi huwa 4200. 18 minnhom kienu f'Marzu li għadda. Flampedusa min imexxi iċ-ċimiterju jgħad mod volontarju jitfen billi jagħmel salib u fjuri fuq għal kull ġisem li jiġi rkuprat mill-baħar. Dawn iċ ċittadin qegħdin jaġixxu fisimna wkoll qegħdin jaġixxu wkoll biex jimlew il-vojt politiku aħna għanna bżon ta' arkitettura ġdida politika li hija differenti mir-impatri li huma forzati mill-gvern Taljan li jiksru dritt internazzjonali u waslu għal aktar disperazzjoni. L-Unjoni għal Mediterran għal daqstant hija umanità ġdida iżid iktar umanità urdu nieħdu konsiderazzjoni li żmien huwa qasir ħafna. Illum aktar minn nofs il-popolazzjoni mill-Malok għat-Turkija għandha inqas minn 18-il sena. Il-Mediterran għalhekk huwa destinat illi jinbidel malajr. Grazzi, il-kellim li jmiss l-onorevoli ħarġi Gergo għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew sur President. Lewa ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja sur Paja għal-ħidma tiegħu biex huwa jfassal dan ir-rapport. Ir-rapport jistaqsi l-gvernijiet madwar il-Mediterran biex jidħlu f'dialogu miftuħ bbażat fuq ir-rispett reċiproku u l-ftejjem reċiproku dan għandu inkludi drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali dawn huma affarijiet li aħna nappoġġaw bisħieħ. Iżda fl-istess waqt m'hemm l-ebda proposta konkreta dwar il-fatt li rridu nelbu l-problemi politiċi li nsabu f'din iż-żona. Jina nifhem il-loġika ta' surpejona u hekk, huwa jemmen illi ta' bilħaq irridu nniedu din l-Unjoni għal-Mediterran. Ma nistawx nalqu għajnejna u nipretendu li muqet jiġri xej f'Gaza, per eżempju. Għalix istina xaġa problematika din hija pożizzjoni diffiċli li rridu nsobbu soluzzjoni għaliha. U hawnhekk qed jipprova jala għajnejh u jipprova jgħidilna biex nejxu b'dawn il-problemi flok nindirizzawhom. Per eżempju, ma jsemmi xejn frabta ma situazzjoni ta' Izrael, il-problema ta' settlements u koll, emmek u ma jsemmix Turkija u l-problemi li hemm marbuti ma' deċizjoni kollha li ttieħdu. Mbagħad hemm l-okkupazzjoni ta' territorju li huwa stat membru wara kollox din il-ħaġa trid issemmiha għaliex għall-inqas b'kortezija nafu li dawn huma membri tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm il-vant nofsani illi eh, fih bosta pajjiżi li għandhom problemi bejnietom. Dawn li bliet il-komunitajiet madwar il-Mediterran għandhom ħafna affarijiet komuni iżda hemm belt waħda illi fija memx eh, persuni, ma jiexux persuni, ma jiexu biss gremxul u firin. ħafna nis telqu minn emmek, eh, sabu rifugju ximkien ieħor u għall-inqas eh, rispet lejn dawn in-nies għall-inqas semmu nsemmuhom f'dan ir-rapport. Għaliex hawnhekk aħna qegħdin nfittxu li jkun unjoni għall-Mediterran u mhux nuqqas ta' unità. Grazzi sur President, il-rapporti fuq inizjattivi propju ma biss klim fira, iżda jekk jiġu adottati huma espressjoni tar rida politika tal-Parlament Ewropew. Dan ir-rapport jipproponi twaqif ta' Unjoni ta' 17 il-pajjiż mhux membru tal-Unjoni Ewropea permezz ta' Assemblea Parlamentarja u Segretarjat Finanzi għal proġetti illi huma tassew ambizjużi il-fondi ta' dawn l-iskemi huma jammontaw għal biljuni ta' euro li ovvjament iridu jitħallsu miċ-ċittadini tal-Ewropa ma jisemmix minn fej jistaw jitu dawn il-flus, ir-realtà ma tridx tindaħal fuq il-fantazija. Dan ir-rapport u għagġen tal-moħ, iżda qabel ma noqogħdu nitqu dwaru, irridu niftakru li taħt it-Trattat tal-Lisbona, l-Unjoni Ewropea għandha dritt legali li tiffirma dawn it-trattati illi jinsemmew hawnhekk. Dan ir-rapport jippropona twaqif jipproponi twaqif ta' Unjoni magħmula minn pajjiżi li mhux membri fl-Unjoni Ewropea li jistgħu iktar tard jiġu assorbiti fih dan l-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport huwa dwar dan kollu. Grazzi. L-Onorevoli Molzer. Sentejn ilu l-Unjoni għal-Mediterran ġiet imwafqa din suppost kellha tiġi marbuta mal-proċess ta' Barcellona. Madonna kollu il-konflitt bejn l-Izrael u l-pajjiżi Arab waqqaf dan il-proċess l-Unjoni Ewropea iffirmat ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Izrael għal 440 miljon euro għal għajnuna ta' rikostruzzjoni għal Gaza li din jankluża fih. Iżda fejn sejrin il-flus ta' minnħala sit-tassa fil-Gaza jekk l-nista Izrael jibqaw jibbombardjaw id-djar f'Gaza. Min qed jgħid li anke l-Ħamas qed jibbenefikaw minn dan il-flus dawn is-snin kollha l-Unjoni Ewropea ma, ma nexxilix taġixxi bħala medjatur imparzjali f'Gaza u jider illi l-passi li jmiss biex jintlaħaq ftejjin bejn l-Izrael u l-Palestina ser ifalli wkoll. U għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tieqaf għaddejja b'dawn il-proġetti ta' prestiġu għaliex fi żminijiet ta' kriżi aħna ma nistgħux naffordjaw li nkomplu għaddejjin b'dawn l-affarijiet. L-onerva li bawdis. Grazzi President. Biex aħna nkomplu mal-proċess ta' Barcelona, l-Unjoni għal-Mediterran jagħti opportunità li nkatru r-relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi lejn il-Vant u lejn in-nofsinhar tal-Mediterran. Kif is-sur Pejjon qal fir-rapport tiegħu, aħna ma nistgħux ninjoraw il-potenzjal ta' dan ir-reġjun lanqas ir-riski involuti minkejja dana kollu. L-Ewropa trid tara b'mod ċar illi Gaza kif ukoll il-kolonazzjoni ta' territorji palestinjani ifisser illi l-Unjoni waqfet ħesrem u l-element politiku hija fi Ma nafux ukoll jekk is-summit ta' Barcelona fis-7 ta' Ġunju se jsir Mina, kunx sorpriz jekk nisimgħu fil-ġranet eh, li ġejjin li dan jiġi post-post mod indefinittiv, u allura ma jfissix li rridu naqtaw qalbna. L-Unjoni Ewropea aktar u aktar terfa' responsabiltajiet tagħha biex issib soluzzjoni politika. Aħna ma nistgħux nippermettu lill istati Uniti li jkollha monopolju fuq il-ġestjoni politika tal-kriżi f'dan ir-reġjun. Din dan huwa reġjun tagħna wara kollox u aħna rridu ngħinu fl-iżvilupp tar-reġjun L-iżvilupp u l-istabilità ta' dan ir-reġjun se jkollu impatt fuq il-ġejjieni tagħna stess u għalhekk l-Unjoni għall mediterran huwa l-aqwa għodda għalina. Is-Sinjura Koppas se jogħġbok. Siħaro jeti Grazie, President. L-ewel net, jena xtaqt nifraħ li rapporter għal dan il-rapport komprensiv l-Unjoni għal mediterran jista tista tagħmel kontribuzzjoni biex aħna nindirizzaw il-bilanċ madwar il-Mediterran u banki biex ikonna fiduċa fih dan il-pajjiżi fir-reġun. Dan din l-Unjoni għandha tkun waħda għal paċi għas-sigurtà u trittijiet umani jridu jiġu rispettati fih dan din l-Unjoni Id-differenzi ekonomiċi u soċjali bejn il-pajjiżi madwar il-Mediterran jeżistu da, dan huwa fatt. Umbat dawn jiġu u koll umbat jikbru u jizdidu minħabba l-krizi. U għallura il-pajizi madwar l-Mediterran li naqdu fl-imkien għandak l xaqsam il-kummerċ, il-ġida kontra tibdil fil-klima fost l-oħrajn, dawn ma kollox ma fejn irridu nakkooperaw. Din l-Unjoni mhux biss għafas eh, biex insolvu l-problemi, iżda irridu noħolqu spiritu ta' kooperazzjoni. Insibu punti komuni biex aħna ovvjament naħdmu lejna nijiet komuni u bekk aħna kun nistgħu nibnu l-ispirtu illi jista' jpermetti jpermettilna nelbu xi wħud mill-problemi iżda biex dan kollu jseħħ neħtieġu strumenti finanzjarji u hawnhekk tassew m'għandniex bżonn dewmin. Grazzi. dank dat ik nog even. Grazzi, President. Grazzi għal din l-opportunità biex nagħmel l-intervent tiegħi. Jina eh, dom tal-ix kelli laqa oħra eh, u grazzi tal-intom fintu pozizjoni tijaj. Iva, dan il-rapport qed jisaq paragrafu 5 il-bżonn li konna soluzzjoni dewwiema għal konflitt Izraeli Palestinjan. Il-Stati membri kollha huma imsejħa sabiex jagħmlu impenn sħiħ lejn il-Mediterran. Fil-fema tiegħi Bħala membru tad delegazzjoni jiena ngħaddi appoġġ sħiħ li rapport dana kollu jkollu suċċess jekk aħna nimmiraw lejn tliet kondizjonijiet. L-ewwel nett. Is-soluzzjoni ta' żewġ stati jfisser li jrid ikun hemm koesistenza ta' stat ludi l-Iżrael u bad stat Palestinjan. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tal-UFM jeħtieġu fiduċa reċiproka għal dak li nxaqsam il-konflitt tal-Vanta Nofsani biex inneħu għal kollox l-antisemitizmu eh, u l-antizjonizmu li nsibu fil-reġun. Għalix tajjeb illi konna membri palestinjani u izraeljani fil segretarja ista dana eh, din ġlida rridu nġildu fl-imkien. Grazie President. Għalija, għandu jkun hawn rappreżentant tal-Presidenza tal konsil illum suppost kellu jiddiskutu jitkellem f'dan id-dibattitu jiddispjaċini ħafna li mawħat. Għall-Unjoni Ewropea huwa importanti illi iż-żona tal-pajjiżi ġirien ikun spazju ta' paċi, prosperità u tkabbiru. Din hija ħaġa importanti. Issa ħajkolna is-summit, it-tieni summit ħajsir il-xar id-dieħel nittama li nimxu iktar lejn dan il-għan. Ringrazzja Sur Pejon għal rapport tiegħu u ngħidlu proset. Iridu naħu diskrepanzi tal li jeżistu f'kultura, f'reliġjon, fil-ġit, um, eh, fl-ekonomija. Irrid ikollna dialogu mill-qrib mal-pajjiżi tal-Mediterran, irrid kolna eh, tgħid seħħ ta' proġetti u pjanijiet huwa importanti ħafna sabiex ikollna Eh, konsolidazzjoni u solidarjetà ikbar miż-żewġ naħat tal-Mediterran. Il-ġirien tagħna wkoll iridu jagħmlu ir-riforma li noqogħdu ma niċċaqalqux mhix possibilità. Irridu u importanti li malar kemm jista' jkun is-Segretarjat tal-Unjoni għal-Mediterran fil-Barċelloni tibda taħdem. Imbagħad l-Unjoni tal-Mediterran ma tistax toqgħod dej ma tiċċaqlaqx minħabba l-konflitti li jeżistu fil-vant nofsani. Trid tipprova ssib soluzzjoni ma miex l-entità li għandha ssib soluzzjoni jew li ma tistax tiċċaqlaq minħabba li ma m'hemmx soluzzjoni. Imbagħad dawn huma flussi migratorji li jeħtieġu l-integrazzjoni, eccetera. Here today because it's Thursday. Konsil mistax ikun hawnhekk għal xil huwa l-ħamis filgħodu u dana kellu jseħħ dan id-dibattitu nhar it-tnejn u dejjin hija l-ispjegazzjoni għal nuqqas ta' preżenza tal-Kunsill u ovvjament dawn jiskużaw ruħan point of order sur Posselt. President, ich möchte wirklich Sie bitten im Trilog. President, nittolbok is-semmi fit-trialogu illi il-Kunsill dejjem ikun preżenti il-ħamis filgħodu normalment Minix sen semmi dawk il-presidenzi illi u kol kienu prezenti għal ħamis of senar. Jiena naħseb illi il-Konsil għandu jkun prezenti għal maġġoranza tal-plenarja. Grazzi, Iva, jiena kont qed nispjega dak li eh, sirt naf mill-Konsil. Il-kellim li jmiss, il-Senjura Andreas Barjanda minuta nofs. Grazie, Presidente. Signor... Grazie, President, Kommissarju U mill-kumitat tiegħi wkoll nixtieq ringrazzja lil rapporters. Grazzi llum il-ġurnata l-Unjoni għal mediterranija importanti iktar minn qatt qabel, speċjalment għall iżvilupp illum iktar minn qatt qabel importanti li nsibu soluzzjonijiet sabiex noħorġu mill-kriżi għal kwistjoni tal-enerġija, tal-, -enerġija, tal klima, ta' ta' tibdit klima ta' l-ilma, l-izvilup, ecc. Għalek għanna bżon ikolna relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi fi zona Irrit ikolna eh, proġetti fuq il-short term u fuq il-long term, irrit ikolna eh, naqdu il-nofsinar ma' tramuntana u nofsinar ma' nofsinar. Dan is-summit ta' Barcellona issa ħajati il-possibilta' għal eh, nifs ġdid fid-demokratizzazzjoni u soluzzjonijiet ekonomiċi is-summit ta' Barcelona ħa kun tista' libera il-Mediterran. Grazzi. Senjor Mauro, one and a half minute. Sur Mauro, minuto nofs. Grazzi, President il-kuntat bejn il-poplu tal-Mediterran qed jiġi wkoll imresa il-qoddim kif ifet ifakruna hawnhekk fir-rapport eh, il-fatt tal-immigrazzjoni u dan huwa fattur li aħna rridu nqisu bħala prioritarju mill-Unjoni tagħna għaliex dawn il-flussi migratorji eh, jitwildu u jwaslu għal problemi fuq livell kulturali, umani, ekonomiku li jkunu l u wkoll taż-żewġ naħat tal-Mediterran u li dawn il-popli jiġu eqreb lej xurxin u kol naraw fil-rapport ta' kooperazzjoni soċjali fiħdan l-Ispazju Ekonomiku Ewropew u bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajis tal-Mediterran. U għalek il-prezenza tagħna fil-livelli kollha fir-reġun ifisser li aħna rridu nkunu fuq quddiem biex nevitaw li l-Unjoni għal-Mediterran taqa fi kontradizzjoni ta' Barcellona. Kien hemm ħafna ovvjament żbalji, ħafna żbalji. Kemm il-darba aħna ħsibna li se nimxu l-qoddim iżda minn flok konna timorru lura. U għallura dak li jeħtieġ l-ewwel net huwa li jkollna dialogu soċjali kulturali uman illi dejjem jiffoka fuq il-reċiproċità u dawk il-prinċipji illi huma l-bażi tal-ċiviltajt tagħna. Iżda dan ukoll huwa marbut ukoll ma' soluzzjonijiet għal dak li għandu x'jaqsam il-pjan ekonomiku u allura il-multiplikazzjoni ta' dawn l-iskambji ifisser illi jiffavorixxi wkoll l-estensjoni ta' relazzjonijiet ekonomiċi u soċjali bilanċati bejn iż-żewġ naħat. Imbarra dan fuq livell politiku u għabżon jużi li inkomplu fit tfittxija ta' dialogu. Dialogu li tirrekonoxxi politika sigurta biex bekk ikonna relazzjoni aktar importanti bejn il-pajjiż interessati. Grazzi ħafna kollegi jekk joġobkom osservaw il-ħin tagħkom għaliex ovvjament f'nofsinhar du nivvotaw. Is-sur Perillu jekk joġbok. President is-summit tal-kapijiet ta' statu gvern f'Ġunju f'Barcellona se tkun bla dubju ta' xejn okkażjoni importanti biex nibdew l-Unjoni għall mediterran u għalhekk dan huwa moment importanti biex u bażi eh, dewimi għal kooperazzjoni għas-slim u għas sigurta fiż-żona u għalhekk huwa bżonn li din l-okkażjoni tuża f'laqwa mod biex nibnu strateġija ta' svilupp u biex naslu għal proġetti illi inidu mill-ġdid iż-żona u jkun hemm eh, tkabbir ekonomiku. Nittamaw illi ovvjament ikonna inizjattivi għal sliem u anki id-Desertec huma strumenti importanti għal ħolqien ta' suq enerġetiku reġjonali interdependenti u l-Unjoni wkoll trid tippromovi riċerka xjentifika u teknoloġika u l-innovazzjoni u nużaw il-ċentri ta' riċerka biex bekkun hemm iktar kompetitività tal-kumpaniji lokali li ħafna drabi huma dajfa biex jaffrontaw l-isfidi tas-swieq globali. Jiena konvint li din l-Unjoni tista' ssaħħaħ l-Unjoni li tkun aktar maquda. Grazzi. Grazzi, Sur Preda għandu minuta u nofs. Grazzi, President, Kommissarju. Sentejn wara l-Unjoni għal Mediterran ġiet imnidja, issa rridu naraw aħna fej wasanna u nħarsu l-qoddim għal prospetti għal ġejjini. Dana kollu f'moħna eh, naħseb dan ir-rapport tas Sur Pejon eh, wasal f'waqtu u jiena nifra lir rapporter għal dan. Il-laqa għolja ta' Barcellona f'Ġunju tagħti l-opportunità l-Parlament li jikkonferma mill-ġdid il-twemmin tagħna f'dan il-proġett. Il-Mediterran iva wasal huwa wkoll il-post fejn jingħaqdu tliet kontinenti u allura l-importanza ġeopolitika tar-reġun huwa ċar. Jiena nirringrazzja l sur Bodis ukoll għal xogħlu fl-organizzazzjoni tas-summit u naħseb li l kemm aħna rridu nittamaw li din il-laqgħa għolja mhux biss tkun opportunità li nevalwaw is-sitwazzjoni iżda biex nimxu il-qudiem fuq eh, l-aspett istituzzjonali rridu nelbu l-xkiel illi eh, din l-Unjoni għandha qudiema sabiex bekk naħdmu fuq is-sitt proġetti strateġiċi li huma l-qofol ta' l-Unjoni. Il-kredibilità tal-Unjoni għal-Mediterran se tiddependi fuq l-abilità tagħha li tieħu azzjoni u għalhekk neħtieġu mhux biss eh, finanzjament adekwat biex dawn il-proġetti jkunu ta' suċċess u li segretarjat jaħdem kif suppost, iżda wkoll ikonna l-involviment ta' parlamenti nazzjonali u tas soċjetà ċivili biex bekk niggarantixxu leġitimitja eh, ta' l-istess Unjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, issa għandna il- proċedura catch tiegħi jekk joġobkom osservaw il-minuta lix għandna ħafna eh, kelliema fuq il-lista biex bekk kulħadd ikun jista' jagħmel intervent tiegħu. Is-Sinjura Angerilisa. Grazie Presidente. Grazzi, President. Ovvjament, trid tkun priorità politika tal-Parlament Ewropew illi namlu kontribut għas suċċess tas summit ta' Barcellona li jmiss wara sentejn ta' staġnar mill-konferenza ta' Pariġi tal-2008. Ħafna u mal għanijiet li aħna osservajna anki llum il-ġida kontra l-immigrazzjoni illegali u kol il-ġida għal drittijiet umani iżda mbagħad għandna aspett ekonomiku importanti wkoll. Il-Mediterran qed joffri potenzjal enormi meta anki naraw l-enerġija rinnovabbli. Iżda ovvjament neħtieġu appoġġ għal pijan mediterran kif ukoll inizjattivi ta' industriali pa' Desertec biex bekk u ukoll l-universitajiet u l-kumpaniji biex bekk ikonna proġetti konkreti ta' kooperazzjoni. Fil-fatt il-proċess ta' slim li huwa eh, ta' priorità irid jiġi akkompanjat minn żvilupp ekonomiku u għalhekk biex niggarantixxu koeżjoni soċjali meħtieġa sabiex dana jgħin it-telib ta' dawn il-konflitti. Grazzi.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 tradizzjonijiet eh, kulturali differenti u l-aspetti soċjali differenti wkoll. Rridu nisħu fuq eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi f'dan ir-reġjun għaliex din hija kwistjoni sensittiva hawnhekk u allura l-Unjoni għal-Mediterran eh, se jkollha tisħaq l-importanza ta' dana kollu. Mhux biss għaliex il-konferenza ministerjali fil-2009 kien f'Marrakesh iżda Hawnhekk ukoll naraw illi kena l-obbligu l-obbligu li promovu l-ugwalenza bejn is-sessi biex nintegraw in-nisa fis-soċjetà kif ukoll niġġieldu il-vjolenza kontra l-nisa. Dana kol joffri aktar potenzjal għal reġu u anki ir-reġjun ovvjament ikollu xirba eh, b'riżultat ta' dan kollu. Hemm numru ta' ostakli għall-iżviluppi li rridu ovvjament naffrontaw ukoll grazzi. Signora Komissa? Grazzi President, eżis kollegi, jina nħoss li l-Unjoni Ewropea trid tappoġġa aħjar il-proġett tal-Unjoni għal-Mediterran għal dak xlaqsam l-aspetti politiċi għal dawk finanzjari 7 ta' ġunju f'Barcellona se jkollna dan is-summit ta' 43 stat ta' kap ta' Stat u gvern tal-Unjoni għal-Mediterran u l-Parlament Ewropew aħna rridu minna ħatana nawguraw illi ovvjament din l-avveniment naraw li konna suċċess biex bekk konna l-istituzzjonijiet għall-Unjoni għal-Mediterran. Nibdew il-proġetti bħala Shadow Reporter tal-IPP għall-opinjoni tal-liter iffukajt fuq punti li huma importanti minn għal dak nxaqsam it-twetti ta' zona ta' skambju ħieles fil-zona eh, tal-Mediterran, l-involviment tal riċerka u l-edukazzjoni. L-iżvilupp ukoll tal-IT kif ukoll iż-żieda ta' opportunitajiet tal-SMEs. Eh, dwar dan l-aħħar punt mod partikolari l-SMEs u l-iżvilupp tal-intrapriżi fisser li hawnhekk għandna settur strateġiku Proġetti kbar irridu jiġu appoġġati wkoll minn mistuzzjoniet eh, eh, internazzjonali Ewropej u konna proġetti ġodda wkoll biex bekk għafna nkunu nistgħu nisfruttaw l-insieħba Ewropej. Grazzi. Grazzi issa s-sur Tanok. President proposta ta' Sarkozy għal din l-Unjoni kienet il-qofol ta' Presidenza Franċiża tal Ewropea minn dak iż-żmien lew jidher li dana kollu tilef mill-moviment tiegħu u ovvjament l-Unjoni Ewropea wkoll għandha suċċess li kollha wkoll dimensjoni ta' nofsinhar tal-politika tagħha u dan ifisser li kellna l-iżvilupp ta' dan il-proċess ta' Barcellona u dawk li ħarsu taxxa fl-Unjoni Ewropea ma jidux pjaċir li noqogħdu nirrepetu dawn l-isforzi tagħna hemm konfużjoni bejn dawn il-proċessi kollha repetuti. Iżda li l mill-falliment ta' dana kollu aħna rridu bat nifukaw fuq il-zona tal vant u kol. Aħna ma tajnix l-istess importanza l vant mill-li tajna minna nħawi oħra u dan maħabba il-problemi tal-Belarus u l-grupp tiegħi jisir ehm, jappoġġa lis-sur Albertini għal dak il-xaqsa tal-Vant eh, Nofsani u hawnhekk kellna kontroversja dwar dan fil-qatana fil-buro. U eh, aħna jekk is-soċjalisti resu l-proposta tagħhom nkunu kontra, grazzi. Grazzi issa nisimgħu lis-sur Obermeyer. Grazzi, President għal diversi snin rajna li l-kultura eh, Ewropea kienet iċċentrata fil-Mediterran. Iżda il-Mediterran ukoll huwa pont. Pont għall-immigrazzjoni illegali u aħna nħossu illi l-immigrazzjoni teħtieġ illi tkun waħda mis-sitt oqsma strateġiċi illi taqat flimkien il-pajjiżi tal-Mediterran eh, li dana eh, jisseħ jew ma jisseħx ma nafux aħna battajx se jkollu effett fuq it-twaqif ta' dan il-flus ta' migrazzjoni legali, għalhekk irdu nieħdu azzjoni kontra traffikar tal-bnedmin billi niġġieldu il-faqar u nagħtu edukazzjoni fil-pajjiżi t-oriġini. Irridu nagħmluha ċara illi toro Ewropej mhumiex eh, miksijin bid-deb u ma nistax nagħtu l-azil lil kulħadd irridu nżommu reġimi tagħna ta' deportazzjoni. Grazzi Sur Baldassari. Grazzi President, Kummissarju, minkejja il-twaqif tal-Unjoni u s-summit ta' kapijiet eh, ta' gvern u stat jider li ma' nix definizjoni ċara ta' din il-politika mediterranja ħat tal-Unjoni Ewropea u vizjoni strateġika għal żmien twila l-iżvilupp u l-istabilizzazzjoni tal-reġjun. Iżda il-potenzjal tal-Mediterran iran hija kbira terz mit-traffiku globali ta' navali jimxi fil-libħra tal-Mediterrani, mit-ċini, ċina l-Azja, pajjiżi Ewropej, mill-Indja, u mbagħad jgħaddu minn Suez u jgħaddu għall-Pratana. U naraw illi l-Vant nofsani l-Afrika naraw illi dawn huma sma bżonn jużi għal ċerti setturi bħal pereżempju l-flussi migratorju għalhekk huwa meħtieġ li niddefinixxu aħjar l-istruttura operattiva tal-Unjoni għall-Mediterran u anki ninnotaw e, e, natu l-segretarjat risorsi finanzjarji u biex bekk ikun jistgħu jatwa l-proġetti tagħhom. L-agrikultura, trasport, il kurituri meħtieġa dawn kollha huma elementi importanti. Kif qalu kol kittib Franċiż, il-Mediterran huwa ċiviltà tal-antidesert. Ejja, eh, aħna nosservaw din l-affermazzjoni, grazzi. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Dotz. You, uh, Mr. President. Um, while I... Grazie, President. Tina, sen warrab xifti til-kwistjoni taktar pertinenti dal-ħodu, ġifiri kif eh, l-Ewropej sej jħalsu għal dawn l-operazzjonijiet kollha segretarjat illi qed jiġi propost hawnhekk. Jiena xtaqt nagħti il-fema tiegħi hawnhekk illi bla dubju l-istabilità fil-Mediterran ċertament hija xi ħaġa tajba għall-Unjoni Ewropea. Iżda blajnuna tal-Unjoni Ewropea tiġi responsabilità mill-pajjiżi illi jixtiequ jibbenefikaw mill-istituzzjonijiet u, l-opportunitajiet imkatra ekonomiċi u jiena nifoka fuq aspett wieħed, jiġifieri iċ-ċaħda ta' eluf ta' tonnellati ta' patata mill ta' zerja tal-patata mill-Marok. Dinja xi ħaġa li għal 20 ta' 20 sena dawn il din il-patata qed jiġu spezzjonati qabel ma jitilqu minn pajjiżi u mbagħad dawn ma jiġux aċċettati mill-awtoritajiet Marokkini taħt reġim ieħor. Jiena nifhem u nirrispetta li l-Kummissarju qed jinvestiga sitwazzjoni iżda jiena nisħa illi aħna għandna bżonn ir-responsabilità minn dawk li jiġu jibbenefikaw. Grazie signora Dodds, issa nadu għal-Kummissarju Fulli. Thank you very much, uh, Madam. Grazie ħafna, Sur President. Skużani, skużani, mbdilt jajt. Għax il-Kummissarju għal Sinjura President. Għagġil twis, għagġil twis, President, biex timbidel. Iva, Kiena diskussjoni Interessanti ħafna. Mela, naqbel ma dawk li qalu li tlifna ħafna ħin speċjalment biex biex waqafna segretarjat issa nerġa' lih dan il-punt, però naħseb li kien hemm xi mistoqsijiet importanti ħafna. ċe kif ċertaw li eh, dak li qed isir fil-proċess ta' vanna f'sani ma jispiċċax jieħu wasta l-Unjoni għal-Mediterran, jridu naċċertaw li s-summit isir u illi joħloq dan il-momentum li jintom kontu għadin nissemmu nittamaw li nkunu nistaw insolvu kol il kwestjoni tal-approċ intergovernmentali vizavi l-approċ komunitarju fuq l-Unjoni għal-Mediterran. li xie ftit punti ostra l ewwel net. Nishtiq ta' presidenza Spanjola eh, li ħadbet ħafna, għana dibna ħafna maħħom, kena u koll Ovvjament din hija presidenza Spanjola fuq kollox li qed taħdem ħafna biex il-summit ta' Barcellona isir. Ħaġa oħra, Importanti ħafna li s-segretarjat mhux biss jibda jaħdem imma jkollu koll il-finanzi. Sissa tiġi il-finanzjat biss mill kummissjoni ħankun għadin nibatu espert aħna biex naċċertaw li fil-fatt ikun hemm kompatibilità bejn il-proġett u il-politika tal-Unjoni Ewropea. Segretarjat irid ikun żgħir xie erba' jruħ kollox bi wieħed U għandu ikun dak l-istrument li għamela possibli li ikolna iktar proġetti għal beneficju tal-membri għall-Unjoni tal-Mediterran. Importanti u koll li najdu għonek, President, li jazistu numru ta' Laqat għal sekretarjat li l ħajkun hemm laqaf f'Marsej, mbagħad il-xar ħajkolna ministri tal-agrikoltura li ħajiltaqgħu fil-kajr. L-Unjoni għal mediterran hija parti importanti ħafna mill-politika tal-ġirien tagħna il-maġġoranza tax-xogħol tagħna ma dawn il-pajjiżi fil-fatt hija li dawn ħafna minnhom jixtiequ li jkollhom status avanzat, però ovvjament jiena dina nifhimha li jkun hemm ukoll impenn avanzat minnaħa tal-imsieħba tagħna f'kollox, inkluż id-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-mobilità li hija wkoll importanti ħafna. Naqbel ma dawk l-onorevoli membri li kienu qegħdin jitolbuna biex naċċertaw li jkun hemm iżjed sinerġija fl-approċċ tagħna l-aħħar ħaġa sur President i illi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 minna ħatijaj l-għonet. Naħseb li il-kompassjoni u l-insulti mumiex politika. F'ċipru, fis-Sahara tal punent u fit-territorju tagħna eh, dan ma jistax isir, għan approċċ serju hawnhekk. Fin-negozjati differenti derċar li kienet l-Unjoni għal Mediterran illi trid eh, taħdem sa u rridu nadottaw ehm, approċċ u deċiżjonijiet. Jiddispeċini li mawx il-Konsil, mhix sinjal tajjeb da li mawx il-Konsil. Is-summit. Issa. Hija deċiżiv. Il-koll għanna responsabiltajiet aħna il- Mistirijiet fondaturi tal-Unjoni Ewropea din propju ħolquwa biex ikunaw il-paċi u ma jkunx għaw gwerer u għalhekk aħna provajna li jkollna din relazzjoni wkoll mal-pajjiżi tal-Baxin tal-Mediterran. Aħna rridu nivvotaw fuq strateġija ta' tkabbir sostenibbli u ma noqodux ninħarsu biss il-ġewwa għax minna ħares biss il-ġewwa fi żmien ta' kriżi jintilef titħara l-istampa kollha. Queda sustanciado este punto que votaremos. Sawa fuq dan il-punt ħan nivotaw fuq iktar tard dal-ħodu. Naddu għal-punt li mis issa r-rapport tas Sur Kirlov fuq l-Istrateġija Ewropea għal kawkasu tan-nofsinhar, is-Sur Kirillov għal erba' minuti. Sur President, Kummissarju, kollegi, dan nixtieq ringrazzja